take your seat? Jekk jaġibkom ħudu postkom. Kemm jista' jkun malajr? Diġà qegħdin ftit tard. Slides. And I also have a flight, so I'm I'm doing the vote and then I'm off. Okay. If there are no objections. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, mela l-aġenda tista' tiġi adottata, approvata. U l-minuti tal-laqa ta' Settembru l lesta sa mumiex mhumiex lesta għalhekk l-approvazzjoni tal-aġenda ser tiġi posposta għal Novembru. Għandi xi eh, informazzjoni għalikom il-Komitat Libe u Peti qed jaħdmu fu eh, proġett konġunt fu Frontex skont eh, artiklu 55 u matul din il-laqqa se tkun f'Novembru u s-Sinjura Mezzola, s-Sinjura Keller se jippreżentaw il-rapport abbozz waqt il-laqqa tal-grupp Libe. Umbat, fil-11 ta' novembru l-għada sar ikun hemm data ta' skadenza l-emendi li tista' jistgħu jiġu preżentati bl-Ingliż biss. Umbat fil-12 ta' novembru iż-żewġ komitati jikkonsidraw emendi matul il-komitat laqgħa tal-komitat tagħna Peti sir ikun hemm laqgħa konġinta bejn Libe u Peti fis-16-17 Novembru u ser nivvutaw fil-laqgħa ser nivvutaw waqt il-laqgħa tal-Libe. Ix-xogħol il-workshop Peti u Juri ser jiġi organizzat fl-ewwel ta' Diċembru mid-disa sa san-nofsija u l-programm għal dan ser jiġi ċirkulat lilkom iktar tard. Wara dan għandi xi dikjerazzjoniet oħra illi jridu jiġu konsidrati. Għandi xi riċenti ħafna dwar il-laqa ta' koordinaturi li għadha kif saħħet, għada kif saret. Ħadna xi deċiżjonijiet dwar l-aġenda għal Novembru. Ġi din ġiet approvata b'xi modifiki hemm bżonn ta' proċedura ċelerata għal rapport konġunt Libe u Peti dwar eh, il-rapport Frontex. Emendi għal dar rapport ser jiġu prezentati bl-Ingliż biss u ser naplikaw il-proċedura accelerata għalija. Unbat il-koordinaturi approvaw u koll l-inklużjoni ta' petizzjoni fu uh, kas 11-56 dwar kustodja ta' tfal. Issa, kien petizzjoni fuq il-lupi, dawn ġi deċizi li ser edu fuq l-agenda ta' novembru. Mbagħad, rigward ir-rakkomandazzjoni kontestati, dawn ġo approvati fil-format li proponejt jien b'xi eccezzjonijiet fuq 10 petizzjonijiet approvati mandom ah, xaqs ma l-indipendenza tal-Katalunja dawn votajna fuqhom indipendentament il-kol kemm huma ġew dikjarati inammissibbli. Umbat, għaddina l-petizzjoni 2076 eh, il-rekomendazzjoni oriġinali baqat eh, ġifiri l-inżommu l-kas miftuħ ma' petizzjoni numru 2213 dwar eh, diskriminazzjoni, kas ta' diskriminazzjoni f'Malta. Aħna deċidejna nibatu itra nibatu għal l komissjoni sabiex nsaqsu għal iktar informazzjoni u notifikaw kol autoritajiet Maltin dwar dan il-kas. Mbatt dwar petizzjoni 2214 eh, rigward il-każijiet ta' flus li huma il-flus li l ġermani du jagħtu il-Greċja minħabba rjati fil-gwerra ġdikjata ammissibbli u ħanibatu tra l-inform ta' Għanibat itra li l-Kommissjoni u se għanibat itra oħra li l autoritajt Grigi u Ġermanja sabiex ninformawhom dwar dan. Umbat eh, petizzjoni 927 li ġiet proposta għal għatlimis tal-koordinaturi. Apparti minnek, il-koordinaturi ħaddu nota tal-programmu, tal-lista tal-, -programmu, tal lista tal tal-parteċipanti tal-missjoni fact-finding li ħajkun hemm fir-Renju Unit fil-ġimgħat li miss u se jkun hemm se jkun hemm programm iktar dettaljat li ser joħroġ dal-waqt għall-parteċipanti. X'punti ta' informazzjoni oħra tistgħu sempliċement taqrawhom. Naddu issa għal votazzjoni u nsaqsikom sabiex iddaħlu il-voting card ta'kom fil-magna nivvotaw fuq situazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċ olistiku Ewropew għal migrazzjoni. Nibda minn kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet Approvat. Kompromess numru 2, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi, approvat. Kompromess 3, favur, kontra, astensjonijiet, hemm xi astensjonijiet iżda xorta din tiġi approvata. Emenda 32, favur, kontra, astensjonijiet, approvata. Emenda anzi kompromess erba' favur, kontra, astensjonijiet, tati. Naddu sal-emenda 29, favur, kontra, astensjonijiet di ma taddix. Emenda 82, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 41, favur, kontra, astensjonijiet di ma taddix. Emenda 43, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 44 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 46 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess numru 5 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 55 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 56 favur kontra astensjonijiet taddi. anzi, kompromess 6 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 7 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet kadi. Għet irġi fi telefonata, prova namel naqqa multitasking. Kompromess dista favur? Kontra? Astenzjonijiet tadi. Kompromess għaxra favur? Kontra? Astenzjonijiet tadi. Kompromess 11 favur? kontra astensjonijiet tardi. Eni verifikaw dan, niftaħ l-votazzjoni għal kompromess numru 11. Nalqu l-votazzjoni fil-fatti approvata. Naddu issa għal emenda design favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Emenda wieħed design b'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet ma tgħaddix. Emenda 93 u kol b'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra Astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. 49, anzi 49 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 96 favur anzi din split vote l-ewwel parti. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. It-tieni parti l it parti taqa issa 97 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 98 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 99 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet approvata. Tini parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. U l-aħħar vot elettroniku. Vot totali. And it's closed. Mela l-votazzjoni. U r-rapport unanimament. Anzi, kważi normalment jgħaddi, kemm tletta stanzjonijiet, nifirħu l-relatur u jien jidispeċini iżda ser ikolli nieħu l-aħħar eh, titira lura l-Svezja. Roberta Mezzala weditna li ser tmexxi din il-laqa, iżda mux qedaw dan ifisser allura. Roberta mux qedaw. Weditni li se tkun hawn sabiex tkun tista' tmexxi l-bqija tal-laqa laqa e, kwieta allura nista' nsifer b'moħħi mistrieħ. Dal-waqt tasal, iġifieri din se tkun pawża kreattiva. Pawża sakemm tasal. E, Tmim il-ġimgħa tajjeb, narakom il-ġimgħa dieħla Hello everybody. Nilqawkom hawnhekk naddu għal punt numru 9 li rapport annwali dwar l-attivitajiet annwali tal-grupp ta' petizzjoni tal-2014. Ir-rapporter hija Sinjura Geringer li naħseb li qiegħda hawnhekk. Għalhekk ngħaddi l-kelma lila qabel ngħaddi l kelma lil Shadow Rapporters. ngħaddi l-kelma lis Sinjura Geringer.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 deskrizzjoni dan u rapport annwali dwar ix-xogħol komplut tal-Kumitat tal-Petizzjoni tal-2014. Kollox kellna fuq 200 petizzjoni li huwa eh, li kien taqis fuq sena ta' qabel fejn qabel kellna 200 minn 191 il-petizzjoni kien sottomessa fl-2014. Il-petizzjonijiet huma importanti ħafna lina bħala sors ta' informazzjoni u naraw ukoll kif qed topera il-liġi ta' l europa u xiksur hemm. Dan huwa importanti ħafna lina bħala kolleġislaturi li nfasslu l-liġi. Importanti li nkunu nafu x'qed jiġri u fl-istess ħin naraw li ċittadini Ewropej qed jirrispettaw l-liġi kollha kemm huma rispettivament fuq l-im livell eżin kellna 127 repetizjonant prezenti is-sena eh, li għaddiet, iżda ma kena lebda missjoni fact-finding. Din kienet sena speċjali, l-2014 kienet sena speċjali minħabba li kienet is-sena tal-elezzjonijiet Ewropej u għalhekk ma kienu organizzati lebda missjonijiet, iżda iċ-ċittadini nfushom jgħidu li l-missjoni ta' dan it-tip huma tajbin ħafna u Dak li ma jġobomx huwa inqas ta' opportunitajiet sabiex jippreżentaw l opinjoniet tagħhom u l-ilmenti tagħhom. U dawn huma u l-awtoritajiet lokali ħafna drabi ma jkollhomx ħin għalihom u għalhekk nismawha aħna hija assistenza utli ħafna bħala Parlament Ewropew bħala Kumitat Peti. Ħafna drabi bil-petizzjoni u l-ilmenti li nbatu lilna jintbat u kol petizjoni l-Komissjoni Ewropej u terz minnom u ma marbuta maksur tal-liġi minnaħa ta' stati membri. Aħna kellna l-istess suġġetti, il-ġestjoni tal-iskart, attivitajiet ta' drilling, li tfittex il-minerali, il-movement ħielet tal-bniedem, diskriminazzjoni, ġestjoni tal-ilma dawn suġġetti dejjem niltaqgħu magħhom u jibqgħu suġġetti ewlenin matul is-snin. Is-sena li għaddiet ikkonċentrajna ħafna fuq l-inizjattiva ġdida ta' ċittadini Ewropej. Kenna numru ta', ta smieħ u l-ewwel minn din l-inizjattivi Lesta issa waslet għal proposta leġislativa minnaħa tal-Kummissjoni u din kienet il-Right for Water. Punt ieħor importanti huwa l-kooperazzjoni ma l-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar eh, l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Jien semmejt illi niltaqgħu ma' nies direttament. Xi kultant il-ċittadini tagħna niltaqgħu magħna u jiftħulna bibhom u jwittu trieta biex ikollna eh, relazzjonijiet u kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Naħseb li għandu jkollna laqat iktar prattiċi marbuta mal-ilmenti simili. Punt iħor importanti għu rispett għal karta ta' drittijiet tal karta dwar id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment artiklu wieħed. Sfortunatament din mhix applikabbli l-Istati membri kollha, issa anka f'dawk il-pajjiżi li adottaw dan il-Charter, il-Kummissjoni Ewropea tinvoka artiklu 51 u tgħid illi l-ebda qasem ma tista' tittieħed meta l-Kumitat tagħna peti Kellem il-Kummissjoni Ewropea dwar dan. Nixtieq nenfasizza illi il-charter huwa dokument dettaljat, komprensiv, u l-Kummissjoni għandha tinterpreta artiklu 50 b'mod differenti sabiex tkun eqreb lejn iċ-ċittadini. Kolejnym e, ważnym e, krokiem w celu poprawienia Punt ieħor importanti u pass ieħor aħjar għal komunikazzjoni aħjar ma' ċittadini kienet il-ftuħ ta' portal elettroniku ġdid sabiex il-petizzjoniet ikunu jistgħu jiġu sottomessi, eh, kollok eh, tuża tagħmel downloads u tu tista' verifika jekk petizzjoni ġiet ġietx meqjusa bħala waħda aċċessibbli. Il-network Solvit huwa wkoll soluzzjoni tajba. Issa ħna naħsbu li solvit għandu jiġi imsaħħaħ minn Kummissjoni Ewropea dan huwa dak li pretendu il-ċittadini Ewropej. Kella kooperazzjoni tajba wkoll mal-Jupina Ombudsman, mal-Ombudsman Ewropew din hija tradizzjoni tajba li għandna kemm ma' Emily O'Reilly kif ukoll li kien hemm qabel. Nixxikom ta' tidaqatajn l-istatistika s-sorsi ta' rapporti għaj u dan huwa bażi solida għandkom il-numri dwar kemm huma seri ċittadini tagħna dwar li eżerċitaw ġesijiet tagħhom. Il-rapporti huma disponibbli bil-lingwi kollha u nirrakkomandalkom li tippromovu dan rapport mal-ċittadini mal-kostituenti tagħna li verament nista' nkunu gburin bih. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna naħseb il-kol kemm aħna naqblu illi għana nkunu gburin mill-xogħol illi qed nagħmlu. Nafu kemm importanti dan il-kumitat għanna numru ta' nies li xtiq jitkellmu ser nibda mix u rapporter tal-PPE Sur Benker mux jietaw, sa sur Faldeze se jitkellem fismu, grazzi. Uh, yes, indeed, uh, Mr. Grazzi, Signora President. Iva, fil-fat, Sir Becker ma setax kuna unek fosna. Tani diskors twil ħafna, l-ura ħan nati taqsira tijaw. Issa, fuq il-web um, portal ta' Peti, għaċetta l-teknoloġiji l-ġodda u komunikazzjoni ġdida sabiex nużaw il-xoltana sabiex ikun iktar viċin ta' ċittadini. U nifrankaw il-flus u koll jitkellem ukoll fuq il-fatt li l-Kumitat Peti qed isir aktar importanti. U naħdmu ma' ħafna punti leġislattivi din is-sala u rridu nenfasizzaw dan kollu. Huwa grat ħafna għax-xogħol li sar mill-Amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew u japprezza l-fatt li hemm proċeduri ċari u eh, dati ta' skadenza illi sejjajnu. u jtajab ċiklu ta', ta dawn il-petizzjonijiet. Jt semmi li u koll u fi xol tijaj fil-rapport preċedenti. Memx għalfejn noqgħod ngħidha din, huwa għagrat biex xogħol li għamilt jien. <laughs> li semma' kienet illi japprezza li kikur rapporter jagħti data għax shadow meeting. Id-data li għandna sir 22 ta' Ottubru li kieku forsi nistgħu nintaqaw u nintaqaw qabel dik id-data sabiex naslu għal ċertu kompromessi wkoll. Dawn kienu l-kummenti tas-Sur Becker. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Valez. Jina nixtieq infakkar lill kumitat fuq l-iskeda fil-fatt u il-data ta' skadenza tal-elemendija ta' 22 ta' ottubru ta' nofsinar u l-votazzjoni f'dan il-komitat se jkun fit-3 ta' Deċembru li ġej. Nistennew il-rapport se jimur fil-plenarja probabilment xi darba f'jannar. Din għadha tiġi konfermata. Issa għandi il-kelma lis-Sinjura Albiol għal Gwe. Grazzi, mela, l-ewwel ħaġa nirringrazzja x-xogħol ta' segretarjat u rapporter għaliex din ir-riforma eh, kella bżonn ħafna xogħol imma hija importanti ħafna f'dan il-kumitat. Naħseb li l-abbozz ukoll jirrifletti x-xogħol ta' dan il-kumitat tal-2014 imma nixtieq ukoll insemmu l-punt li l-awtoritajiet kompetenti u l-istati membri jridu jkunu involuti aktar. Aħna naħsbu li jridu wkoll ntejbu l-kooperazzjoni ma' kumitati parlamentari oħrajn. Il-rapport jirreferi wkoll għall-interpretazzjoni tal-ċarter ta' ġittijiet fundamentali. Minnaħa tal-grupp tana nixtiequ ndaħlu xi emendi sabiex insaħħu ċertu oqsma biex intajba xogħol tagħna f'dan il-kumitat għaliex hemm eh, fejn nittiebu per eżempju li il-komitat tana jkun aktar prezenti fil plenari tal-parlament, għalax emmek jkun ixol ewlieni tal-parlament fil-fat, u naħseb li ċittadini, it-talbi ta' ċittadini kun jistaw jidru aktar. Nishtiq nżidu trasparenza u koll fil-xol tana sabiex il-petizjonanti ikollhom aċċess aktar malajr għal tweġibiet tal-petizzjonijiet tagħhom. Nixtieq ukoll li jkun hemm segwitu aħjar, pereżempju b'dan il-web portal il-ġdid. il il ġdid u ukoll li jkollna involviment ikbar mill-Kummissjoni u aktar trasparenza. Kif ukoll jagħtu ċertu pariri dak li stati membri m'għandhomx petizzjonijiet fil-Parlament u ngħidu kemm importanti li nadottaw dawn it-tip ta' mekkaniżmi. Nixtieq ukoll nsemmu karattu partikolari ta' dan il-kumitat, jiġifieri ċ-ċittadini jgħidu l-naxin l-agenda, aħna nixtiequ nisqu fuq l-influenza li għandu dan il-komitat, specialment anka bi kolem irwol aktar ċentrali tal petizjoniet fil-laqat. Idu nifokaw aktar u koll fuq il-revizjoni tal-regolament fuq il-ċittadinanza Ewropea. Din kienet xi ħaġa li semmiet moċċar fi smih li ġi organizzat minn dan il-komitat. Idu kunu ċerti il personalu u s-segretarja. Ikun formata sabiex ikun hemm proċessar aħjar tal-petizzjonijiet. Fl-aħħar aħna nixtiequ wkoll referenza speċjali fuq dawk is-suġġetti li qed nitkellmu dwarhom. Dan kien is-suġġett għandhom ta' petizzjonijiet. Per eżempju, kien hemm petizzjonijiet biex mm, nirrifjutaw it-TTIP kif ukoll jikkritikaw il-politiki migratorji. U din ix nsemmuha. Għalhekk aħna ħandaħlu l-elementi tagħna b'dan il-kuntest u eh, nittamaw li kol naqblu u nikoperaw fl-imkien sabiex il-rapport jitjib għal-kem kif Il-labozz, l-ewel labozz ġej rifletti tajjeb ix-xogħol li sar fl-2014. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma li sinjura Awken fisem il-ħodor. Ġurja Reda ma setax kun hawnhekk fosna u għalhekk ħanaddilkom il-kommenti tal-grupp tiegħi. Grazzi ħafna tar-rapport u għasiwi ħafna. Imma inoqdu attenti li ma nfaħrux il-nafusna wis. Għanna ħafna problemi, per eżempju, diffikultà bil-web portal. Jiex drammatika, nif ma jistawx jizzaw il-web portal. Uħna torbu nis jiġu għanna u da ma jahdimx. Allura, importanti li nejdu li għan bżon nitjibu. U anka nsemmu l-affarijiet li aħna kritiċi tagħhom. Skużawni jekk nkun daqsxejn kritika wkoll jien. Meta nitkellmu fuq il-kooperazzjoni hmm. di mal-Kummissjoni kellna ħafna problemi għal żmien twil u rridu wkoll naġu l-affarijiet, ġri aħna maħniex qegħdin nagħtu tort lil petizzjonijiet għana ħafna xogħol. Imma huwa siħeb naturalitana mal-Kummissjoni ġifieri allura rridu ngħidu illi għatfadal fejn nitjiebu. Il-punt ewlieni tiegħi. Naħseb qed nitilfu l-inċentiv ta' ċittadini, qed inwaħlu fil-petizzjonanti li qed ngħidulhom li qed idaħlu petizzjonijiet inammissibbli. Sissa kellna ħafna esperjenzi strambi anka sa sija ilu fuq kif ħa niddeċidu fuq petizzjoni aħna stess. Kien hemm proċedura ġuridika, mbagħad politika, kien hemm votazzjoni u ma nivvotawx fuqha. Naħseb aħjar nkunu ħafna iktar ċar ċari biex nużaw dan petizzjonijiet biex ngħinu ċittadini u aħjar kikun idħlu fil-każijiet partikolari Unridu nejdu illi għanna bżon aktar rizorsi fis segretarjat u kol. Mux biss li nkunu effiċenti u neħilsu me ċittadini, għax kultant ek ek jisna nġibu ruħna pali kiku eja neħilsu mill petizzjonijiet Eja warbu. Imma aħna mux ektar rridu namlu, rridu nifukaw ħafna iktar fuq il petizzjonijiet Għalek nittama illi nużaw aktar rizorsi, mux bis aħna manka ma' segretarjat biex nidħlu fil-kazi differenti. Nixtieq ngħid ukoll illi rajna li għadna maħniġ daqshekk ċari fuq l-ECI. Konna nitkellmu fuq miljon firma fil-protesta ta' TTIP. U fl-opinjoni tiegħi mhijiex ECI. Jiġifieri din hija petizzjoni, imma maħniex qed niddiskrivuha b'dan il-mod. Forsi irridu niddiskrivuha b'mod li l-ċittadini ma ma naqtawlomx qalbhom imma għanna nippreżentaw l-istrumenti nagħtuhom il ċittadini sabiex huma jaraw illi aħna qegħdin ħadu għan bis-serjetà u li aħna l-unika komitat fejn iċ-ċittadini se taqgħu mal-Parlament mod dirett. U għalhekk iridu naħdmu aktar u nifukaw aktar fuqhom. Daw kienu għalhekk il-punti ewlenin tiegħi u ħanres u l-emendi tagħna. Imma ma naħsibx għandna saħru wisqilina nfusna. Eh, eh, meta hemm diffikultajiet u ma rridx nagħti tort ilħadd imma tħarsux lejn il-kriterji ta' suċċess biex teħilsu miċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi, Sinjura Awken, naddir kelma issa lil Sinjura Evi għall-EFDD. Umbaħt is-Sur Marjas għall-ICR. Grazzi. Jiena wkoll nirringrazzja għal ħidma li seħħet il-rapport annuali għut li ħafna biex namlu monitoraċ tal-ħidma tal-Kumitat tagħna li huwa għasek eh, importanti għax jorbotna direttament ma' ċittadini il-Kumitat. U hawnhekk u verament fejn eh, il-ċittadini jistgħu jesprimu ruħom u jindikaw fejn huma l-punti eh, u anki nuqqasijiet fl-Istati membri fl europa kollha. Jiena nappoġġa dak li qalu il-kollegi kollha kienu kollha kommenti li naqbel magħhom u bekk nistgħu ntejbu l-ħidma tagħna fil-kumitat u forsi nixtieq nikkonċentra fuq ħaġa importanti fuq l-ICE li e, eh, eh, kif diġà ntqal huwa strumenti li hemm bżonn nsaħħu, hemm bżonn insaħħu għax eh, sfortunatament sal-lum għadu ma garantix dan l-istrument il dawk il-persuni li ħadmu li, eh, eh, li dedikaw enerġija u ħin biex eh, jamlu l-ħidma tagħhom. U kienet diżappunt da. U jiena naħseb li l-komitat nistgħu nitkellmu a favur u biex nappoġġaw dan l-istrument biex nigarantixxu illi il-ċittadini kunu jistaw jihdu sem fil-attività Eh, tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad fl-aħħar punt it-trasparenza. Eh, it-trasparenza hija importanti ħafna għal kumitat tagħna u jiena nixtieq kif diġà proponejna illi il-platform għaj peti eh, tkun disponibli anki li sissa kienem hemm xi xkiel għal raġunijiet li mhumiex daqshekk importanti għax wara kollox il-kwistjoni tal-privacy u tal-data, kull ma nistaw namlu, nistaw namlu kaxxa u nis jittikjaw din il-kaxxa biex jajdu illi approvaw jew ma japprovawx it-trattament tal-data personali. Għol daqstant miħiex problema kbira u bekk il-membri kollha tal-Parlament mbagħad ikunu jistgħu eh, mingħajr problemi jaċċedu għal din l-inizjattiva. Għax eh, iktar ħaġa interessanti, eh, ħaġa interessanti li il-membri tal-Parlament kolla jkunu jistaw jaċċedu għal dawn il-kummenti ta' ċittadini. Many thanks, uh, Mr. Marias. Grazzi, issa Sir Marias għal-ICR. Ingrazzja ħafna. Nirringrazzja l-relatur. Jina nishtiq li jkun rapport sal aħħar ġurnata. U kellna xi emendi wkoll nixtieq resqu. Nixtieq insemmi xi punti. Aħna nirċivu ħafna petizzjonijiet u dan jurina illi iċ-ċittadini għandhom aspettattivi kbar eh, minn dan il-komitat u jittamaw illi aħna nistaw insolvu xi problemi li huma jiltaqgħu magħhom. Ġifieri aħna eh, l-applikazzjonijiet kollha aħna nistgħu nlaħqu ma' dawn in-numri ta' petizzjonijiet li qed nirċievu u rridu norganizaw ruħna sewwa biex naħmu b'mod effiċjenti sabiex eh, dan kollu jkun possibbli. Rridu nkunu tekniċi u għanna bżonn l-appoġġ mill-gvernijiet. bżon bżonn ukoll il-personal li eh, huwa meħtieġ. Għalhekk dan u għasam nasab li nistgħu nittibu ħafna fih. It-tieni punt. Dan il-kumitat jitkellem ħafna fuq kwistjonijiet kbar, speċjalment fl-ICI. Għaliex? Dan, din hija part importanti mit-trattat, jekk jkollna ċertu petizzjonijiet numru ta' firmi tifirem mill-istati membri, mela allura l-obbligi tal- il-Komissjoni obbligata biex timxil qoddim bil-proposta leġislattiva. U però sissa din ila ġejja ħafna żmien u Naħseb illi eh, xewqa il Parlamenti biex nżammu li CI sabiex aħna ma nwaslux għal ħafna xogħol. Li CI hija xogħol tajba u għadri demokratiku ta' ċittadini u xejn mandu jwaqaf li dawn iċ-ċittadini milli jeżerċitaw dan il-dritt. Għalhekk kifet. Hemm kwistjonijiet kbar, pereżempju bħal migrazzjoni, il-kriżi ta' refuġjati nasa li nidħlu f'dawn il-loqsma wkoll u nagħmlu proposti sabiex eh, nukontribuċu għal soluzzjoni. U hemm proporzjoni kbar anke l-Unjoni Ewropea kollha kemm kif ukoll għall-ċittadini individwali illi qegħdin jaħarbu wkoll minn u meta fitxu l-Ewropa sabiex eh, ifittxu s-sigurtà. Dinja xi ħaġa illi ċaqal qed numru kbir ta' nies u aħna bħala komitat komitat għandna dan id-dialogu u nitkellmu ċittadini. Għalhekk aħna nipproteġu dittijiet fundamentali li u importanti importanti tal-Unjoni Ewropea. Dispożizzjoni ta' trattat qegħdin hemmhekk sabiex nirrispettawhom u naħseb illi nista' nkunu aktar kooperattivi u naħmu flimkien bħala komitat. Din kienet tal-lima li ħadna kienet tal-lima għalina. Jider illi kontribuzzjonijiet kostruttivi wkoll. Grazzi, issa nadir kelma l-membri l-oħrajn li jixtieq jitkellmu, Signora Rivazi. Malajr ħafna. Jiena nista' naqbel mal-kollegi imma nixtieq inkun naf kemm aħna tkun effiċjenti. Tkellimt fuq 124 petizzjoni fl-2013 u dawn kemm kienu ksur fl-Istati Membri? U għahna għet nejdu għan prezentaw petizjoni oħra fuq situazzjoni ta' Franza. Jekk aħna mussa nuru l-ċittadini li għan waslu għal ximkien, li għan waslu għal xi riżultat, jew ħajkun hemm impatt fuq l-Istat membru, għal xinu l-punt namlu hekk. Nixtieq inkun fi riżultati minn 124 petizzjoni kemm kien hemm iksur minnhom u kemm minnhom t istat membri għaliex jekk aħna nurruhom il-kumitat jista' jkollu rwol sabiex eh, nużaw l-informazzjoni eh, għaliex hemm ħafna stati membri li m'hemmx li m'għandhomx aċċess l informazzjoni Jekk hemm direttivi Ewropej li qed eh, jiġużati, ma nafx kif il-kumitat tagħna qiegħed jen jew le. Nixtieq nkun naf x'inhu numri bil-bekk iċ-ċittadini jaraw li aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa u jistgħu jduru fuqna nkella l-kumitat mhux se jiġi rikonoxxut. Jekk jasbu dan ħawaslu għal sanzjoni nibis fuq il istati membri. Maċ eh, għal Grazzi ħafna, naddir kelma l-rappreżentant tal-Kommissjoni, Signora Leardini, qabel ma naddir kelma lura li Signora Garringer sabiex tikkonkludi. Ingrazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma, Signora President Il-Kommissjoni tilqa dan ir-rapport abbozzat li jirrikonoxxi li aħna ehm, siħba f'dan eżerċizzju u naraw 87% tal-petizzjoni ta' missi li jindbatu l-Kommissjoni għal azzjoni u għal segwitu ieħor. Issa, meta ġejt f'dan il-Kumitat li ngħajlu tkellimna fuq il-backlog li l-Kumitat akkumula ma' żmien u l missibilità tal-petizzjonijiet naħseb fuq dawn iż-żewġ naħat il-Kummissjoni ħażmet mod effiċjenti u eh, mexxit l-affarijiet. Issa naħseb din il-kwestjoni ta' ammissibilità mhijiex xogħol sek faċli u mhux qed nitkellmu biex ikollna l-inqas numru possibbli ta', petizzjonijiet, imma li jkollna ċertu direzzjonijiet ta' biex insibu soluzzjoni. Per eżempju, għanna riżoluzzjoni tajba bħal mekkaniżmu solvit li huwa tajjeb li sta jaħdem brata maġla u jekk hemm mod ta' kif insibu soluzzjoni ta' ċittadini, mela lura ħanużawha mela kemm ħanużawha kemm jista' jkun. Imbagħad it-tieni hija l-effiċenza ta' kif jiġu trattati l-petizzjonijiet. Xi membri gergru li, li kultant idum ħafna komissjoni biex t-intervjeni, imma nixtieq nixbilkom l-attenzjoni illi f'ħafna każi aħna maħniex l-unika parti li taħdem, manka l-istati membri ikollhom it-tort eh, eh, manka kwistjonijiet ta' traduzzjoni u hemm il-kwistjoni wkoll jekk l-istati membri jirrispondux bil-informazzjoni relevanti skont it-talba nil-batu aħna. F'dan il-kontest aħna nil-għaw illi il-komitat tistieden l-istati membri sabiex niċċevu l-informazzjoni minn għandhom u għalhekk aħna għalhekk mhux bil-forsi tsaddu kull darba mill-Kummissjoni biex tirċivu l-informazzjoni. mbagħad it-tielet punt. Il-petizzjonijiet nibgħu nżommu kif huma infatti l-Kummissjoni provat eh, tejjeb informazzjoni anka fuq il-politika ta' ksur tagħha, nippruvaw eh, nagħmlu press releases kull darba li kunem ċertu gruppi ta', ta situazzjoni ta' ksur u nirreferu għal kodiċi. Kommissjoni dejjem tista' tispjega lil membri tal-kumitat fuq is-sitwazzjoni u eh, fejn wasalna fil-proċedura ta' ksur. Fl-aħħar f'artiklu 51 tal-Charter jridu noqogħdu attenti għaliex hemmhekk m'hemmx eh, interpretazzjoni daqshekk ġeneruża biex ngħidlek tal-Charter tad-Drittijiet Fundamentali. Artiklu 41 eh, jgħid li dan jiġi applikat lill istati membri meta jimplementaw il-liġi Ewropea. Dan huwa trattat u l-Kummissjoni jitimxi f'konformità ma' dan anka fl-implementazzjoni tal-karta. Dejjem jekk l-istati membri qed idaħlu l-liġi komunitarja u b'dan il-mod aħna nistgħu nieħdu azzjoni u f'dawn is-sitwazzjoni biss. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazie ħafna, issa najt l-Sinjor Gallagher sabiex tala din id-diskussjoni. Grazzi ħafna l kellima kollha kena diskussjoni tajba ħafna, ringrazzjakom tal-kommenti minnaħa tagħkom. Jiena minnaħa tiegħi nixtieq nirreferi għal ħafna minn dak li semmejtu intom. fuq il-portals elettroniċi li mhumiex perfetti. Mhux qed nejt li wasanna fejn xtaqna, fadal fejn nittiebu u qegħdin nippruvaw situazzjoni. sitwazzjoni. Imma pereżempju, meta nizaminaw il-petizzjonijiet fi żmien iqsar, issa, qabel konna ndumu snin, issa sirna ħaġa petizjonijiet fizmin fi żmien is-sena u nalqu petizzjoni U għalhekk din hija ħaġa li għandna nkunu burin tagħha. Hemm ċertu kwistjonijiet u eh, fejn nistgħu ntejbu wkoll fil-porti ta' sottomissjoni ta' petizzjoni, din għandha ssir mod aktar li iva, imma kultant mhux fidejna u rridu soluzzjonijiet aktar tekniċi. naqbel illi għanna bżon ta' aktar nis li għadmu fis segretarjat imma dan kif ħajorbot mbagħad mal-politika biex eh, nifrankaw. Jina, u koll naħdem mal-Kumitat tal-Budget u għalek naf li aħna qed innaqsu il-pożizzjonijiet eh, ta' personal mhux nżidu. Jiġifieri jina nishtiq li konna aktar efficienza fis segretarjat imma kif ħajkonna risorsi għalija għaliex li tajt li rridu nkunu aktar efficienti. Din hija hija xewqa tajba ma daqsxejn mm, diffiċli li jsir reali. Ma tantx għandna soluzzjonijiet għalija. Issa, xi ħaġa oħra. Qatt f'dan dan il-kumitat għad dan il-komitat ma ridna neħilsu mit-ċittadini, kif qalu xi kollegi, le, laqqas xejn ma nasibx il-ċittadini jaħsbu illi aħna nixtiequ neħilsu minnhom jew nirrifjutaw il-talba tagħhom. Imma responsabilità tagħna hija importanti, aħna m'għandniex noħorġu l barra mill-kompetenzi tagħna jekk m'hemmx limita li għal kompetenza tagħna u aħna m'għandniex awtorizzati illi niddeċidu eh, li nistudjaw din il-petizzjoni mela ra tiġi inammissibbli. Imma naħseb illi din m'għandix tintbat lura lil min bata imma forsi nimxu mal-prassi tal-ombudsman jiġifieri il-petizzjoni tmur lura lejn xi tip ta' livell ta' amministrazzjoni tal affarijiet ikun jistgħu ehm, imorru għal aħjar. Ma ħassux mhux meta titkellmu fuq liġi komunitarja, manka fuq ksur ta' liġi nazzjonali, pereżempju, nistgħu nibatu eh, nibatu l-petizzjoni li l-awtoritajiet nazzjonali, pereżempju, fejn din tista' titranġa b'mod effiċjenti. Ma minniex qabel imma forsi jista' jkollna komunikazzjoni aħjar ukoll mal-Parlamenti Nazzjonali u b'dan il-mod aħna nkunu nistgħu nużaw il-Parlamenti Nazzjonali bħala rabta tajba biex bekk iċ-ċittadini ma jħossuhomx illi jekk ikollhom petizzjoni inammissibbli eh, ma jispiċċawx qalbu maqtu ma jsir xejn. Issa, il-problemi kif ħajġu solvuti wara li tinalaq petizzjoni. Mela, issa għandna tweġiba minn ħadd il-Kommissjoni, kien hemm xi spjegazzjonijiet ukoll mill-Istati Membri. Wara dan, aħna m'għandniex seta' illi nieħdu azzjoni, sempliċement nkunu eh, ta' suċċess biex niżaminaw il-petizzjoni minn aspett legali. Aħna ma nabda kompetenza biex nħarsu lejn l-istruttura tal-Istat membru sabiex naraw kif joperaw il-liġijiet nazzjonali tagħhom mod iktar effiċjenti. L-irwol tagħna b'mod partikolari meta nħarsu lejn dan ir-rapport huwa illi nasbu kif l-attività tagħna għanna nispiegaw l-affarijiet kif qalet il-Kommissjoni, imma maħna musta niverifikaw jekk xi instrumenti ġewx implementati għabbaż ta' dan jew le. Dan din ma taqax il-kompetenza tagħna. Għalhekk, sinjuri, jiena tistenna l-emendi tiegħek tagħkom u anke aktar kummenti, jiena nifhem illi dawn jridu jiġu sottomessi bl-Ingliż biss. Ma nafx kiex proċedura biex naġlu jekk konna bizzejiet minn biex nipreparaw l-emendi fil-lingwi oħrajn, mm, nistaw nirċevuhom kwalunkwe lingwa jew bl-Ingliż biss. Is-segretarjat ħat irċivjhom u mbagħad jiena ovvjament ħa niddeċidu fuq laqgħa ma' shadow Reporters. Ftakru illi sa 22 ta' Ottubru sa nofsinhar tistgħu tres u l-emendi jina xtaqt eh, spiegazzjoni mill segretarjat dwar jekk għandhom xikunu bl-Inglis bil-fors dawn l-emendi. Grazzi. Yeah, I've, I've consulted with the Secretariat and they confirmed that the amendments can... Il-Segretariat qed jgħidu li l-elementi jistgħu jkunu bil-lingwi kollha, mhux bl-Ingliż biss. U dan u għawtli. E, qed jgħidu li nista' nitkellem bil-Malti u hekk se nagħmel. Eh, għal numru 10 ir-rapport dwar ir-rapport annwali fuq l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2014 Din kienet l-ewwel um, dan kien l-ewwel rapport ta' Sinjura O'Reilly ehm, bħala sena sħiħa bħala Ombudsman Ewropew u ippreżentat dan ir-rapport fil-laqa tagħna f'Ġunju. Is-Sinjura Kabezon ġiet appuntata relatur u issa nistidina biex tippreżenta ir-rapport tagħha fuq preċisament dawn l-attivitajiet qabel ma nagħti l possibilità lil shadows biex jitkellmu edin ftit ma' fusim bil-ħin, jiġifieri jekk nistgħu jekk kulħadd jista' jżomm mal-ħin inkunu nistgħu nispiċċaw l-aġenda fil-ħin. Muy bien, señora presidenta, y gracias y bueno, trataré de recuperar parte del tiempo perdido. Grazie. Niprova. Eh, nel nirkupra ftit ħin. Din hija l-ewwel rapport annwali tal-Senjura O'Reilly li ġiet eletta xi sena ilu. U dina tinkludi il-prioritajiet tal-Ombudsman li għandu jizgura il-amministrazzjoni eh, tajba u u tiħu nota u kol tal-karta ta' drittijiet fondamentali tal-informazzjoni. L-għu li jtina xtaqt najt, illi dan il-rapport annuali huwa pozittiv għalix pratikament huwa ikkonċentrat fuq żewġ ideat li nsaħħu trasparenza fil-istituzzjonijiet biex niżguraw l-aċċessibilità, niżguraw il-drittijiet ta' ċittadini u mbagħad fuq il-garanzija tal-rispett ta' ċerti drittijiet fondamentali. Il tal-biet mis-servizz eh, tal-ombudsman kienu iktar 20.000 u l-maġġoranza taħħom kienu bl-internet u dan jfisser illi dan huwa strument xiera u wara kollox iċ-ċifri huma bħal ta' snin ta' qabel. Jiena naħseb però illi l il-mod kif qed naħdmu eh, huwa pjuttost flessibbli eh, anki fuq l-internet hemm eh, eluf ta' talbiet u, u daw irċevew risposta b'mod konkret u l-Ombudsman Ewropew eżamina 325 il-ment u bdiet 17 il starriċ eh, automatikament bl-uffiċċju. U dana nishti eh, nisħaq fuq fil-rapport tiegħi il-ombudsman jista jagħmel ukoll jista jagħmel starriċ ta' inizjattiva propria eh, eh, jekk jħoss li danu interessanti għall-interessi ta' ċittadini. Għal daqstant rapport eccellenti u bidu tajjeb tal-mandat ġdid tal-Ombudsman eh, Ewropew. Umbat, kif konna għedin najdu, eh, trasparenza aħjar barra mill-30% eh, tal eh, ta' dawn l-ilmenti kienu eh, qed jirrigwardaw l-aċċess għad dokumenti u dan ir-rapport jikkonċentra anki fuq dan l-aspett. E, L-Ombudsman e, e tratta suġġetti differenti, eh, per eżempju l publikazzjoni tal-dokumenti fuq it-ħul tal-Greċa fi zona euro, il publikazzjoni mbagħad infatti saret. U Umbat eh, ipoġġa a dispożizzjoni l lettra tal-Gvern ċentral, tal-Bank ċentrali għall-Irlanda u anki l-kwistjonijiet tal-politika eh, komuni ta' sajt fl-opinjoni tagħna eh, l-Ombudsman Ewropew kellu rwol importanti anki fuq il-pubblikazzjoni tal-dokumenti illi rigwardaw it-TTIP. E. U eh, eh, edha rwol importanti anki fil-promozzjoni ta', ta dan ir-reġim ta' trasparenza biktar minn seba telef eh, intraprizi li reġistraw. U kif għattilkom, eh, u importanti li dawn l-istrumenti nkomplu saħħuhom forsi anki billi ninvolvu anki l-funzjonari tal kommissjoni mux biss il-membri tal kommissjoni E, meta jkun hemm e, e relazzjonijiet ma, ma, ma intraprizi. U anki e, e, il-rapport ma gruppi ta' esperti, specialment fu il-kap Eh, il-politika agrikola komuni e li tirrappreżenta eh, il-maġġoranza tal-budget tal-Unjoni Ewropea. U aħna ninsistu anki fuq il-fatt li fuq għal-futur eh, ikolna u bilanċ ta' sessi biex naraw jekk u ix rappresentat b'mod tajjeb iż-żewġ sessi u mhux l-aspetti l-oħra biss. aspetti ieħor importanti huwa dak ta' settur ta' saħħa u l-Ombudsman Ewropew kellu rwol anki eh, għal eh, trasparenza aħjar għal aġenzija tal-medicini. Tal eh, u dana et jimbotta biex eh, trasparenza timxi dejjem iktar l-qoddim u bekk it-tejjeb ukoll il-kooperazzjoni ma' din l-Aġenzija biex ikun hemm dejjem iktar data fuq l-esperimenti kliniċi biex iċ ċittadini u il-persuni responsabbli jista' jkollhom l-informazzjonijiet li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jifissaw prezzijiet xirqa' eh, fuq dak li għandu xaqsam ma' innovazzjonijiet fuq is-suq u fl-istess ħin jagħtu aċċess għas-suq u fuq id-drittijiet fondamentali mbagħad dawn huma importanti ħafna u fil-qafas tal-politika ta' koezjoni u tal-ġida kontra l-faqar u il promozjoni tal-inklużjoni soċjali. U dan huwa tielet pakket, eh, l-iktar tielet pakket importanti fil- Eh, fil-rapport u anki il-Horizon 2020 eh, budget aħjar eh, biex nitajjeb trasparenza u importanti wkoll l-appell li ġimi bot lil Frontex biex nizguraw illi jiġi rispettat il-kodiċi ta' kondotta fil-rifjuti illi operaw. U importanti wkoll li jiġi introdott mekkanizmu biex iċ-ċittadini ikunu jistaw ikunu konxi li dawn id-drittijiet ġew rispettati u jekk ikun hemm ksur huma jista' jkollhom mekkaniżmu biex jiddenunċaw dawn il-każijiet. Meta wieħed is il-sitwazzjoni attwali e, e, jkun hemm anki analiżi ta' kif id-drittijiet fondamentali qed jiġu garantiti e, fil-qafas tal-kriżi tar-rifuġati. Aspetti ieħor importanti hija l-analiżi tal-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini analiżi ta' din l-ewwel sena eh, ta' ħidma. Eh, kien hemm eh, vari proposti li kienu importanti. U rapport insisti wkoll fuq il-bżonn illi nanalizzaw l-aċċess lejn l-istituzzjonijiet Ewropej fl-informazzjonijiet neċessarji għal persuni diżabbli biex dawn il-persuni mbagħad ikollhom rispett għad drittijiet tagħhom. Fin-nom ta' għannom tal-grupp tal-Partit Popolari. Eh. Grazzi, President. Grazzi li rapporter u koll għal ħidma taħħa diligenti fil-kidba ta' dan il-rapport. Il-rapport stess et juri kemm taħdem bis-serjetà Sinjura Rajli u mill-bidu net da mindu daħlet fil-mandat taħħa hija ippruvat tati l-aħjar standards ta' amministrazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija mm, dejjem qed tipprova iżomm dialogu ma' ċittadini u mal amministrazzjoni u trid iżomm ukoll il-fiduċa ta' ċittadini fil-servizz eh, ċivili tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti ħafna. Jiena eh, fl-opinjoni tiegħi dan rapport huwa tajb ħafna, eh, miexi fid-direzzjoni tajba u bilanċat Però jekk nista nżid xi affarijiet e, u nista' niddiskutihom ma' rapporter u ma' shadows l-oħrajn, forsi aħna nistgħu nespandu e, ftit e, ir-rapport biex jirrifletti aħjar il-performance ta' Sinjura Ombudsman fil-appoċ ti tagħmel tal-network Ewropew tal-Ombudsman tal-Ombudsman biex turi illi s-saħħa u trasparenza tal-ħidma tagħha fil-proġetti anki eh, fil-Horizon 2020. Dan huwa kumment tiegħi u nittama li nkun nista' naħdmu flimkien u għandi intenzjoni nagħmel xi emendi fuq dan u bla dubju eh, jekk se jkollna laqgħat u flimkien nistgħu anki noħorġu b'xi kompromessi biex jappoġġaw il-rapport. Grazzi. Na u issa mnad il kelma l-sur eh, Marias Notis għal-Grupp tal-Konservativi. Grazzi, President. Il-rapporter e prezentat eh, ħidma importanti u naħseb nistaw nibbażaw ruħna fuq din il-ħidma u aħna u kol nistaw natu il-kontribuzzjoni taħna u naslu għal Eh, rapport komplet fuq eh, l-attività tal-Ombudsman. Hemm żewġ kwistjonijiet li jiena kont qajjim tanki s-sena li għaddiet u l-opinjoni tiegħi kienu importanti ħafna. L-ewwel hija dik fuq it-trasparenza illi eh, huwa prinċipju importanti da li irid ikkaratterizza il-ħidma tal- Eh, tal-amministrazzjoni pubblika anki fuq livell tal-Europa. U dan u eh, veru anki fuq il-Komitat u anki fuq il-Parlament Ewropew kollu. U fuq dan nista eh, nistaw ninsistu fuq da għalix għalix mhux dejjem em trasparenza Eh, fil-kas ta' ta' trattati internazjonali, per eżempju negozjati fuq it-TTIP, u mux dejjem niġu informati anke jekk dawn huma negozjati importanti ħafna. U għara kollox il-Parlament Ewropew u l-Istati membri eh, sej kollom jivutaw u jow inkella jirrifjutaw dan il-ftehim internazzjonali. Jilkom tifmu illi il-kwistjoni ta' trasparenza e, fin-negozjati u fil ftejim internazjonali li rridu naffaċċawa. U dan u eh, kompetenza tal-Ombudsman Ewropew. U, infatti għamel anki kommenti, għamlet kommenti l-Kommissjoni Ewropea biex turi eh, daqsxejn trasparenza u jajdurna u kol bħala membri tal-Parlament li aħna ma nistawx eh, eh, naqraw ċerti dokumenti fuq it-titi pero eh, nistaw morru f'ċerti postijiet mingħajr ma nieħdu noti mingħajr arma jkonna il-mobile żmana ma proċedura bħal di timxie anki kontra il-kunċett stess ta' trasparenza u kontra l-idea anki tal-parteċipazzjoni tal-MEPs. U din kwestjoni li kont għajimta ta' l ohra u naħseb li se terġa' tirrepeti ruħa din is-sena. Il-kwistjoni tal-konflitt ta' interessi li ħafna drabi teżisti bejn ċerti eh, eh, istituzzjonijiet. Hemm eh, dan pereżempju meta niġu għal Bank Ċentrali Ewropew Ewropea. Il-Bank Ċentrali ma tistax tkun autorita indipendenti b'dan il-mod u waqt li fl-istess ħin ettira prezenza il-80% tal-Banek Ewropej membru tal-Trojka u jaw kol kreditur tal-Greċa, tal-Irlanda, tal-Portugal, ta' Spanja meta eh, wieħed qis li xtraw il-bonds f'dawn il-pajjiżi. Din hija ħaġa li u aħna nisħu fuq as li għaddit ti prezentajna emenda illi ġieti ġi votata minn eh, min 200 kollega u anki li però ġiet respinta minn eh, xi 400 eh, kollega li kienet riguarda propju l-kwistjoni tal-kontroll tal-konflitt ta' interessi fuq it-ħaddim tal-Bank Ċentrali Ewropew. U jiena eh, eh, nistaqsi x'se jkun ir-rwol tal-ombudsman fuq dan. Eh, dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna. U mbagħad hemm kwistjonijiet anki ta' trasparenza fuq dak li għandu qasam mal-ħidma tal-Parlament Ewropew stess. Illi bħala mekanizmu amministrativ qed jiġi kontrollat anki mill-ombudsman. Ir-rapport sejra fid-direzzjoni tajba sa nippreżentaw xi emendi biex nisħu fuq dawn il-punti. Grazzi ħafna, Signora Auken, fisem il-ħodor, grupp ta' ħodor. Nishtiq nirringrazzja rapporter u anki l-Ombudsman għal ħedma eccellenti kellna kooperazzjoni wkoll magħha għax kienet esperjenza daqsxejn waħda stramba meta għamilna l-elezzjoni tal-Ombudsman għax kien eh, il kompetizjoni bejn l-Iskandinavja u l-Irlanda. E, e, e, kienet ħafna iktar politiċizzata fil-pajjiżi membri l-antiki u konna iktar politiċi fil-elezzjoni. Naħseb dan għanna nisħu fuq, għaxin kħax nerġaw mbati konna dawn il-problemi meta nerġaw namlu l-elezzjoni tal-ombudsman. Għax il-membri tal-istati membri antiki isom joffendu ruħom meta l-ombudsman jikritikom. Eh, l-ombudsman testa kritika l-inna u dan jfisser li għanna dmir tamlu da għax fil-parlamenti non-nazjonali eh, l-ombudsman ma jistawx jikritikaw il-parlamenti ma di tista u dik Ewropea tista' u u jena inħoss e, li rridu insaħħuha din l-istituzzjoni u anki il-kwistjoni ta' network ta' ombudsman, għax anki l-ombudsman nazjonali għandu bżon ikollom dan l-appoċ biex ikollom indipendenza reali, għax dakwa dak li rajna fil-proċess. Għax e, nafu li e, il-ombudsman eh, rridu jkunu indipendenti bħal ma huma il-kummissari. Eh, huma ħatra eh, huma ħatra politika, però għandhom ikunu indipendenti, għandhom ikunu indipendenti bħal imħalfin. U żewġ ponti. illi jena nishtiq li jkunu prezenti fil-rapport illi għal darbohra nerġaw nitolbu li jkun hemm regolament veru fuq l-amministrazzjoni tajba aħna eh, wednieh dan ċittadini Ewropej illi se jkollhom sikurezza legali u fuq l-amministrazzjoni u u fuq il-prinċipju illi l-attività hija fokata fuq iċ-ċittadin u ma niproteġux lil ċittadin, lil, skużawni, lil komissjoni, lilna kontra ċittadin. E, anki jekk e, hemm nies mill-Kummissjoni li għadu lek aħna nagħmlu żbalji u niġu esposti. E, imma meta nagħmlu żball bħal dan qed joqtol il-fiduċja kollha, trid taċċetta l-kritika. U tieni punt huwa illi il-konflett ta' interess huwa kwistjoni daqshekk mhix ċara f'ħafna postijiet. Naf li Emily Rejli edha titratta di, ma naf li ħafna istituzzjonijiet jajdu. illi jekk ikolna trasparenza, allora mbagħad nistgħu ninfetħu għal konflitt tal-interess. Le, imma jekk il-persuni għandhom mandat biex jagħmlu deċiżjonijiet formali, mandu jkun hemm lebda konflitt ta' interess. Aħna għanna niddikjaraw l-interessi ta' għana bħal politiċi kollha però dawk li jieħdu deċiżjonijiet fisem il-poplu, fisem iċ-ċittadini mandom ikollhom att konflitti ta' interess. U jekk aħna din id-dikjarazzjoni se jkun hemm allora se nibdew nħarsu jekk dawn mhix persuni deċenti jekk iħallsu xi taxxi e, dejjem, imma e, dan mhux mhux affarijiet tagħna. M'għandux ikunek, u dan għandu jiġi misħuq fl-amministrazzjoni tajba illi aħna il-konflitt ta' interessa tal-interessi eridnieħ u revolving doors l-istituzzjonijiet u nittama li kolli kooperazzjoni mal-kollegi għax dini għal aħjar protezzjoni ta' ċittadini kontra l-sfruttament tal-autoritajt. Naddi l-kelma issa l-Sinjura Evi fisem li FDD nishtiq infakkar li rridu nkunu daqxejn iżjed konċizi għalix eh, l-ħin verament għatjaba tista.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 il-ħidma eh, tal-medjatur Ewropeja diffiċli u jena nishtiq nifoka fuq punt importanti li huwa l-aċċess għall-informazzjoni u għal-dokumenti u għal dokumenti Kif hemm miktub fit-test bejn l-20 u 30% tal-denunċi ta' trasparenza fuq l-aċċess għad-dokumenti għall-informazzjoni u hemm kas partikolari huwa dak tal- tal-ferrovija eh, TGV fl-Italja, eh, eh, l-opera tal-ferrovija bejn Lyon u Turin hemm spejjeż li ġa ittieħdu fil-passat u anki dokumenti fuq il-finanzjamenti futuri. Dina hija sitwazzjoni mhix aċċettabbli u saret talba skont regolament 1049 tal-2001 u hemm skont din dan l-artiklu hemm l-aċċess għad dokumenti però fl-istess ma temm l-eċezzjonijiet. Jekk l-istati membri jistgħu jagħmlu eċezzjonijiet bħal daw, allora trasparenza mbagħad ma ma ma e, e, e, induru maħħa u ċittadini mandom lebda trasparenza, mux biss ta' ċittadini, manki għal membri tal-parlament, għax anki aħna manna lebda aċċess għal dawn id-dokumenti. U fuq dan irridu namlu eh, ħidma għawija eh, eh, ta' denunċa u se niproponu emendi f'dan is-sens għal test li huwa ġata ħafna. Grazzi ħafna. Signora Cabezon, inti tixtieq tajt xi ħaġa fil-qosor ħafna? Muy bien, muchísimas gracias a todos los por la labor constructiva. Eh... Eva, grazie Hafna al dawn i commenti costruttivi, eh, kontribuzzjonijiet eccellenti u jena zgur li sen naslu al ftejn fil a li mis al shadows. Jena nishtiq najt sempliciment li il-ħidma li saret l-item numru 11 li hija petizzjoni. Il-petizzjonarji iridu jitilqu fis-sitta, jiġifieri ma nitlob lil kulħadd biex jitkellem b'mod konċis. Għandna żewġ petizzjonijiet, l-ewwel waħda petizzjoni ta' Monique Tuzo u Daniele Canson fisem il-kollektiv pur de realizzazzjon ekoloġik u Mariluz Hernandez Nikaze u Annabel Jäger dwar is-sitwazzjoni ambjentali fil-VAR. Petizzjoni oħra u koll dwar l-istess eh, parti ta' Franza minn Sebastien Valembois. Ħanati issa il-kelma lil Monique Tuzo għal ħames minuti.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 aħna interestana ja eh, fil fil fil-var fi Franza. Il-prezentazzjoni li għandkom dimkom fi slide fi Franza qed nitkellmu fuq 10,000 ettari eh, li fija eh, ħafna bliet u għet nitkelmu fuq pjan ta' kwalifikazzjoni urbana li tirigwarda il-vallata kolla u il-wiet kollu. E, allora hemm bżonn nagħmlu e, xogħlijiet għall-ambjent skont il-direttiva e, 20 e, u 11 u 20 u 42. Attualment il-ġestjoni e, fisem l-istat e, jitkellem fuq interess strateġiku bil program PPA. Aħna nitkellmu fuq program ta' pjanifikazzjoni ta' referenza li u apparti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' żewġ direttivi. Evaluazzjoni ambientali fuq l-effett ġenerali tal-proġett kollu u u anki Mm, u għamitlu li nikkonsideraw il-proġett kollu fl-imkien u dan huwa finanzjat anki mill-Unjoni eh, Ewropea. Għal din ir-raġuni eh, aħna preżentajna eh, appell kontra Tribunal Amministrativ ta' Nizza u qed nuru illi il- din, din l-operazzjoni ta' interess nazjonali sejra kontra il-liġi tal-komunità u tal-impegni tiegħu. Intkom rajtu illi il-proġett fuq iż-żewġ eh, eh, partijiet tal-VAR għandhom pat fuq il-lemin waqt illi mhux fuq il-parti eh, ta' xelluk, ma fuq il-parti tal-lemin tista' taraw f'din is-slide illi il- Issu tal-interess nazjonali dazzur se jiġi trasferit minn punt A għal punt B, għal Labaron. U l-mistoqsija hija kif wieħed jista' ipoġġu ipoġġuhom fuq ix-xelluk tal-xmara meta wieħed is li dana hija parti eh, li hija fil-nofsinhar eh, tra l-agod u l-angostier. U eh, b'dan il-proġett baron se jsir post ta' 15 lettaru illi se jkun marbut mal-langostier. U nishtiq najdilkom u koll illi hawnhekk hawn riski kbar ta' arar ah, u nista' anki nitkellem fuq il-ksur tal-liġijiet eh, tal-komunità importanti. Għawnek qegħdin fil-parti eh, tisfel eh, tal-wit tal-var u fil-parti tan-nofs tistgħu taraw illi kollox huwa abjad hemmhekk u il- territorju mill-muntanji sa sal-bahar u a tal-arar. U minkejja dan tista' taraw li l-parti bajda fit-ċentru hija eh, ta' il-parti ta' Lagod u la Baron. U għawnek din hija żona li ġiet kreata artificialment eh, u ġiet poġija f'dawn iż-żoni li huma għarriskju tal-arar minnaħa tal-xmara. U hawnhekk e, hemm bżonn strutturazzjoni tal-pjanijiet e, u dawn għandhom jiġu mibota e, skont il-proġett li l-Unjoni Ewropea. U minkejja dan f'din iż-żona hemm fil-fatt 3 miljuni ta' metri kwadri ta' siment u dawn huma kollha żoni li jistgħu jiġu taħt l-ilma u dawn huma arja kbira ħafna u qed jiġu e, eliminati il-terreni li hemm fuq ix-xelluk u f'din iż-żona e, f'Labaron illi ġi deċiż illi e, il-pjattaforma tal-bidja Eh, minn eh, u tistaw taraw illi f'Ottubru propju tal-2015 nistaw naraw anki xogħlijiet li saru illi imħabba l-arar u rajna anki il-nis eh, tal-firemen u dawnu huma kolla territorji importanti ħafna għax jixorbu l-ilma u jirrapprezentaw sikurezza ċittadini, pero anki fl-istess ħin huma territorji illi ilhom e, e, e, iħallu l-ilma jimxi huma anki territorji kruċali għax huma importanti ħafna għal popolazzjoni lokali Eh, eh, tradizjoni eh, tal-ġonna, kull persuna għandhom il-ġnin tiegħu u hawnhekk però hemm dejjem teddida dawn huma art illi qegħdin jagħtu ikel il-żona tan-nizza u tal-ġenerazzjonijiet futuri għal daqstant hemm bżonn illi hawnhekk nippruvaw nipproteġuhom dawn il- artijiet eh, agrikoli, għax ma nistawx nitolfu lanqas metru kwadru wieħed ta' ta' art fertili, għax dana għed jassikura l-ġenerazzjoniet eh, futuri il-possibilità li jiklu u rridu eh, anki nitolbukom tiġu taraw anki bajnejkom biex taraw xinum ksur kbir. Fis biex titkellem fissima imman bat biex tibqa komplit titkellem fisem il-petizjonarju il-Sinjur Valembois. Nerġa namel l-appell biex jizommu l-ħin jek joġobkom. Donc, euh, mesdames et messieurs les députés, chers membres de la commission des pétitions, Sinjuri, onorevoli membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, jien hawnhekk qed nitkellem fissem il-konsekwenti tal-VAR Hawnhekk għana l-Sinjora Van Bora tirrappreżenta lill-assoċjazzjoni tagħna. Ħanti ftit il-kuntest għaliex huwa interess dan il-pjan tal-vjar. Is-settur huwa ta' importanza strateġika u rrid jiġi rispettat minħabba li riżorsi tal-ilma huma importanti għall-biodiversità. Il-pjan var jieħu l-isem mill-xmara var. taraw li għaw bis ftit ilma għaddej minħabba l-izvilup tal-belt u tifmu il-dritt tal-belt għal l-ilma għandu jiġi irrispetat, meta speċjalment meta tikkonsidra il-liġi tal-2000 ta' sena 2009 dwar l-ilma. Din hija zona zona zona li hija importanti ħafna u trid biex nispettaw id-drittijiet eh, tal-ċittadini skont il-liġ tal-Unjoni Ewropea. Din hija żona eh, strateġika għal riżorsi eh, idriċi wkoll. Irridu nżommu f'moħħna illi mhumiex qed jiġu valutati l-impatt li jista' jkun hemm anka fuq iż-żoni ta' madwar il-var. il var il-prezenza tal-ilma ħolqot ambjent tajb ħafna għal biodiversità unika. Il-biodiversità hija fil-fatt l-abitat għal 171 speċi differenti. Hawnhekk tistaw taraw fejn għaw tipi differenti ta' animali li jiexu f'dawn il- jipi differenti ta' asafar illi jiexu f'dawn il-din iż-żona. Dan huwa e, sit u kol ta' natura għalfejn u għandu bżon li ġi rispettat id-direttivi stabiliti minn natura għalfejn u kol irridu jiġi rispettati. Mil-ħolqien ta' dan il-pjan ġew għaw eh, wkoll fasla għanijiet anka bajnuna mal-awtoritajiet lokali u tidu taraw u tħarsu li jkun hemm eh, li dawn ir-regoli jiġu segwiti sabiex dawn il-miri għas sustabilta u sabiex nipromovu wkoll l-effiċenza efficienza tal- eh, tal-binit li jkun hemm sa' unaċċertaw li dawn jifrankaw l-enerġija, unaċċertaw illi nevitaw mill-li kunem l-arar. Irridu illi niproteġu z-żewċ eh, xmajjar tal-var. Iż-żewċ eh, partijiet ta' xmara tal-var, iż-żewċ naħat fil-fat eh, mux għed nirrispettaw id-dritti, mux għed jiġu rispettati id-drittijiet fejn hemm miktub li kwalunkwe eh, entità ma ġiet rispettata u dak li hemm il valutazzjoni kien dak li hemm il valutazzjoni. Ske hemmhekk għal stat ah, kien hemmhekk għal ġurnata waħda biss meta kienet jipprova jara l-impatt li jkun hemm fuq iż-żona fuq l-ixtut, iż-żewġ ixtut eh, tal-var. Irridu naraw li il-proġett ma jeddiċ iż-żona u nafu li bil-proġett eh, ser ikun hemm iż-żona ser fil-fatt tiġi medda parti minn hekk. Irridu nikkonsidraw ukoll li minħabba dal-proġett li kellet jisperexxi għal dawn l-ispeċi li jgħixu f'din iż-żona ma nistawx inħallu daw l-ispeċi soffru iktar minħabba l-urbanizmu dejjem jiżdied f'din iż-żona. Eh, nek tisaw taraw katina tal-affetti li qed ikun hemm fuq dawn il tal ettaru. Minħabba l-impatt ambientali l-autoritajiet ambientali tkellmu dwar l-inqas ta' viżjoni mhux qed iħaraw sulejn l-impatt olistiku li ser ikun hemm L-autoritajiet ambientali ħadu nota tal-fat li mhumiex kapaċi jihdu nota tal- tal-impatt komplut li ser ikun hemm speċjalment jekk ser ikun hemm proġetti oħra li jsiru fuq livelli oħra tal-var. Umbat l-autorità ambientali tagħti l-parir anzi, il-kelima tiskuza li għanfisa? l-autorità ambientali tirakomanda li ma jkun hemm l-ebda tibdil fiż-żona l-ewwel għandu jkun hemm studju ktar dettaljat illi jara eh, kif jara eh, l-impatt li jista' jkun hemm ta' dan il-proġett eh, jekk tiġi ġestita din iż-żona ta' Natura 2000 ġew prezentati żewġ rapporti. L-ewwel wieħed ta' Settembru 2014 li saqsi sabiex l-EPA tikkonsidra dawn l-effetti u titkellem l-analizi tal-impatt e, istaqsi sabiex ukoll analiżi ktar dettaljati u raw xi effett ħajkun hemm fuq l-ispeċi u l-biodiversità tiġi imħarsa in-nuqqas tal-effetti ta' dwar l-effetti tal-proġett teħtieġ li jkun hemm iktar studju u l-effetti kumulativi tal-proġetti eh, l effetti kumulativi tal-proġetti kollha irid jiġi studjat hemm bżonn ukoll naraw li l-awtorità ambjentali irridu fil-fatt eh, irridu noqogħdu attenti li mhux sempliċiment naqbdu u ma nirrispettawx l-istadji differenti. Fl-2011 kien hemm ħafna esperimenti fuq l-effett kumulattiv, iżda daw ir-riżultati ta' dan għad ma nataw lil assoċjazzjonijiet jew liċ-ċittadini. Għalhekk aħna nsaqsu għaliex dan l-istudju qatt ma ġie eh, publikat jekk fil-fat, specialment jekk ħajkun hemm effetti daqshekk negattivi, għalhekk aħna nsaqsukom sabiex tirrispettaw eh, eh, direttiva dwar eh, il-ħarsin tal-ambjent b'rispett rispetta dan il-proġett. U tqisu dan kollu biex naraw dan proġett jisir xi jew le. La petition de Monsieur Sébastien Valenbois. J'essaie de parler plus doucement, je m'excuse vraiment Skużani, nipprova nitkellem iktar bil-mod.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 li nitkellimkom dwar li modi tal-var. Għawna se taraw il-fullemi se taraw l-aeroport. Tistaw taraw u koll l-speċi li jiexu għawnek dan huwa E, ir-riżultati tal-arar li kunem. U hemm jen ieħor li fil-fatt iġel hemm isu uwit ieħor li fil-fatt qed iġel l-arar jaġġel iktar l ma jibda jaġġel iktar. Dawk qed taraw hemmhekk huwa l-aeroport ta' Nis li ġi mibni eżatt rib il-var. iżda l-proċess huwa l-impatt tanzi tantu kbir li qed naraw dan ir-riżultat. Nistgħu naraw illi l-art tal-taxmara qed tinġar. U l-affar u fil-fatt il naraw illi l-ilma qed l-ilma dejjem qed livell tiegħu dejjem qed jola u dan qed iħalli impatt negattiv u qed ikompli idajja fiktar is-sediment. Għalhekk u dan l-art dejjem imbagħad kompli tinġar mill-ilma għandna ċiklu fejn ċiklu negattiv, ċiklu ħadin u kollox qed ikkollassa. L-ippjanar anzi rakkomandazzjoni li ġew mill-IPCC l-entità internazzjonali ta' tibdil tal-klima taw eh, rakkomandazzjonijiet għalu li l-effett se jkunu wieħed apokalittiku u xorta ta' rakkomandazzjonijiet ġew injorati. F'dawn l-aħħar snin kien hemm ħafna sinjali ta' degradazzjoni u attivitajiet mhux awtorizzati li jisiru fl-ilma u xmara ġifiri. Kienem u koll impjanti ta' trattament tal-ilma li ħallew effett negattiv. Aħna qed insaqsu sabiex dan jiġi inkluż fil- jiġi inkluż taħt iż-żoni ġiġi protetti u rrid ikun hemm estensjoni għal din żona għal kap 3000 Aħna naħsbu li din is-sit verament sa tiġi eh, eh, ser tiġi mill-quta b'mod ħażin kemm għall-ispeċi skola s-sit innifsu. Apparti minn hekk, il-fażiet ta' ħidma żgur ser joħolqu ħafna sejjes, ħafna speċi preżenti mhux ser ikunu jistgħu jibqgħu hemm fil-fatt u Nitkellmu wkoll dwar il-periklu li jista' jkun hemm dwar eh, il-periklu se joħlo l-inġeni li jħolqu l-inġeni li jkun hemm. Qed nitkellmu dwar ehm, teddit għal ħafna speċi protetti. Avons donc relevé des infractions au niveau de l'eau et nous tenons, je tiens qed ikun hemm ħafna ksur tal meta fil-ġestjoni tal-riżorsi idriċi. Idr Għawnek nishtiq nirikom kif eddi, kif qiegħed l-ilma, kif qiegħed edha iż-żona tal-var. Djan kollu sejn eret jekk ikun hemm jekk dawn il-proġett jitkompla. Minkejja li din hija żona strateġika, zal ebda eh, direttiva Ewropea miex qed tiġi msemmija eh, fil-dan il-proġett u l-ebda direttiva Ewropea mhix tiġi rispettata. Kull ma qed fil- petizzjoni e, tistema kol fi petizzjoni ta' qabel. Għalhekk aħna nemnu li dawn ix-xogħlijiet għandhom jiġu mwaqfa meta nqisu l-istudji xentifiċi għadhom ma sarux. Rappreżentaw il-gruppi differenti ser nati għal ftit minuti il-kollega tagħna mill-Kummissjoni Ewropea, um, Sinjura Zian, jekk tista' titkellem ftit fil-qosor qabel ma ngħaddiha Sinjura Rivazi. Imma. Is there no representative from the European Commission who can speak on this? Okay. Merci Madame la Présidente. Um, Mesdames, Messieurs les députés. Grazie ħafna, Signor President, Aziz, uh, Signori. Din dan huwa dossier komplikat ħafna kif tistgħu taraw. Hemm ħafna programmi barbuta ma dan kollu. Mhux ser nidħol fil-kwistjonijiet kollha li semmaw fil preżentazzjoni Din hija żona li hija urbanizzata ħafna, popolazzjoni qawwija u meta rċevina l-petizzjoni kien jeħtiġilna għamur l-autoritajiet franċiżi pilota Ewropew. Din hija xi ħaġa li tippermettilna li resq mistoqsijiet lil pajjiżi membri u nisimgħu il-każ tagħhom. L-analiżi għadha għaddejja għadha miex lesta. Nista' nsemmilkom xi elementi għal issa biss u niġbilkom l-attenzjoni għal ċerta punti. L-ewwel net il-punti li semma semmew mill-petizzjonant jitkellmu dwar il-pjanijiet li hemm għal iżvilupp. Il-petizzjonanti iħossu li ċerta programmi u pjanijiet speċjalment ma dawk ta' rabta mal-POS għandhom jiġu eżaminati fiktar dettal minħabba l-impatt ambientali li jkun hemm dan huwa studju l-ewwel parti ta' studju li tixtieq il-Kummissjoni jew li tixtieq tgħid il-Kummissjoni għal l-għaniet tal-lum u għali palissa għal proċeduri ta' ksur ehm, kontra Franza, il-proċedura għadhom għaddejjin minħabba il-trasposizjoni tal-liġi fi Franza għana nifmu il-problema prezentata mill petizzjonat iżda forsi jkun jagħmel iktar sens li il-Kumitat il il kumitat jħares lejn l-istampa ikbar, l-aspet strutturali u jħares lejn l-direttiva ta' pjanijiet u programmi. għaddeja l-analizi fuq l-istudji, jew fuq l-impatt komunitattiv, il-direttiva għafaz dwar l-ilma ma t-dirx illi qed tiġi miksura mill-informazzjoni li rċevejna minn l-awtoritajiet Franċiżi. U għalhekk ma ħossux għandna nintervjenu f'dan l-istadju. Diġà saru intervenzjonijiet dan huma ta' kwalità għolja, iżda għadna ma sibna xejn illi juri li kemm ksur ta' din id-direttiva qafas dwar l-ilma, issa dwar eh, Natura 2000 sar xogħol minn Franza u ser jiġi evalwat dan. Aħna ma jidirx illi hemm pjanijiet għal dan għal eh, mx pjanijiet li ser eh, jimminaw jew jeddu l-abitati ta' dawn l-ispeċi. Apparentament dawn il-kustjoni eh, ġew indirizzati mill-valutazzjoni sew, mill-valutazzjoni tal-impatt illi sar u qed bazaw deċiżjoni tagħna fuq il-valutazzjoni tal-impatt li rajna aħna. Il-petizzjonanti għandhom rikors nazzjonali dwar il-proġett. Speċjalment brabta mal-POS. Dak, fl-opinjoni tagħna, kapaċi jkun pass tajjeb imħallef nazzjonali għandu esperjenza fuq livell Ewropea, esperjenza fuq dan ikun jista' jagħmel eh, valutazzjoni tar reati b'mod li forsi l-Komissja ma tistax. Vazi u wara Sinjur Martan u mbagħad eh, Sinjur Lavrie. Merci. Euh, D'abord, je voudrais remercier toutes les associations ici présentes parce qu'elles ont fait un boulot considérable. Euh, Et je voudrais vous témoigner, moi en tant que député, c'est euh, la ma circonscription hein, en quelque sorte, et je me suis. Nirringrazzja Kommissjoni għax Chambre ħafna xogħol, jena eh, f'din iċ-ċirkoskrizzjoni mod iktar minn darba u jiena nixtieq nifhem x'inhu x'inhu qed jiġri hawn għax aħna maħniex f'post mingħajr kontest. Eh, din dan il-wit tal-far Eh, eh, il-Nizza, il-klima diffiċli ħafna, l-assoċjazzjoniet mhix faċli. Eh, hemm il-kwestjoni ta' demokrazija wkoll. B'dan it-tif ta' raġunament namlu dibattiti pubbliċi illi ġew mitluba ħafna drabi kien hemm erba fil-postijiet żgħar u ma kien hemm xejn f'Nizza illi hija direttament interessata U hemm biex ngħidu hekk deficit demokratiku. Jiena kelli ninsisti biex ikun hemm dibattitu bil-parteċipazzjoni tal-persuni eh, eletti mill-azzjoni assoċjazzjoni ta' ċittadini. Hemm ħaġa oħra li titħassibni, hemm pressjonijiet kbar eh, għaliex politikament u hawnhekk li għandna bżonn il-Kummissjoni u ħana nitolbu l-għajnuna tagħhom eh, il-president tal-area metropolitana qed eh, tagħmel pressjoni meta fis-sentenza miktub illi mhux qegħdin jieħdu eh, fil-konsiderazzjoni l-effetti kumulati eh, dana dana eh, l-assoċjazzjoni dana għal dinja evidenti u l-Kummissjoni qed tgħid li mem l-ebda ksur effettiv fuq dak li għandu xaqsam fuq id-direttiva tal-ilma. Forsi dana ma għadniħx mod ċar bizzejiet, imma il-proġett huwa illi noħolqu wit eko wit, irridu nkunu ħodor, eh, xem dan il-wit, pratikament. Illum hemm siment biss, meta eh, seħew dawn eh, l-arar f'Ottubru, fiftit żmien għamlet ħafna xita. Imma fejn hemm is-siment fuq l-art xieġri iridu joħolqu ċentru internazjonali ta' business, eh, pol, polo multimodali, eh, eh, iridu jamlu stazzjoni, stazzjoni multimodali, u peres li huma mux il-bot l-aeroport, fejnem issu nazjonali u internazjonali jiridu jċalqu anki f'żof dawn iż-żoni rurali. Umbat hemm anki hemm eh, l-istadju eh, tal-futbol. Eh, eh, tal eh, meta wieħed jibni siment fuq siment, kif nistaw aħna nsejħula eko wiet? meta ninkomplu eh, nitfaw is-siment u nalqu iż-żoni tal-bidja. Eh, eh ma il komissjoni tajt mem ledda problema fuq il-liġiet, fuq l-estuarju, eh, fuq il-delta. Eh, hemm zona fejn jgħaddu ħafna asafar migratori u hemmhekk iridu jagħmlu iridu jagħmlu anki ċentri kommerċali. Kien hemm kienem 20 persuna li mietet u dawn kienu fil-park taħt l-art u jridu jamlu iktar eh, eh, irridu jamlu iktar eh, parkings taħt l-art dawn il-persuni mitu mħabba l-arar mill mixmara eh, Irridu għom konsiderazzjoni dawn l-effetti għaliex ir-reġun esprimitru għob b'mod negativ fuq il-pjan. l autoritajt ambientali anki u koll għalu li ma kienux jaqblu mal-bidla tal-pjan eh, u għamlu referenza għall-effetti kumulati u issa sanala għax il-proġett qed jiġi maqsum biċċiet lawlek u nitilfu l-istampa ġenerali. Dan u l messaġġ li nixtieq l-Kummissjoni, hemm talba demokratika ta' rispett ta' direttivi, għax meta inti tajt illi m'hemmx illi fuq m'hemmx problema bl-ilma, aħna rridu niggarantixxu illi id-direttivi jiġu rispettati mill-Istat Franċiż fuq eh, għal nizza ħaġa tajba li kunem dan il-proġett ġdijt, imma mux kif qed jiġi propost da. jena mort fi zona ħafna drabi u intqajt ma' responsabli, intqajt ma' direttur u rajt jena irrealizzajt illi illi ma nistawx eh, inkomplu hekk. Fil-qosor? Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être bref, même si euh, je demande au secrétaire. le niprofa nitkellem fil-qosor. Anki jekk jiena nitlob il-trade unions li ma li segretarjati li ma jamlux laqat bħal dan li kullħat li titla bl-aeroplani u eridu kolla naġlu kem nifilhu biex nidiskutu l-affarijiet e, e, sekk importanti. E, edin kolla taħt pressjoni kullħat et u obbligat jaġel kem jiflaħ u anki għall-interpreti u dan il-komment jenatu għax inħos li importanti. Grazzi lil <coughs> l-ospiti tana tal-spiegazzjoni eh, tal-tawna b-moċar. Eh, eh, rajt anki slides li jitkelmu għahedom, mem lebda dibattitu il-liġi, għal-liġi, u matem il-sens komuni, rajna xinuma ċifri, specialment jek ikun jaf xinu il-reġuni li popolata ħafna densament, anki l-esperti memx għalfejn, u specialment meta ftit ġimat ilu kienem l-arar Eh, u kienem ħsara kbira u 20 persuna mejta. Eh, eh, Dinja situazzjoni verament terribli. U jiena nishtiq nistaqsi lil nitlob lil kumitat biex iħalli l-petizzjoni miftuħa hemm bżonn nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt globali mingħajr ma naqsmu l-proġett f'partijiet żgħar l-ambjent u n-natura hija ħaġa li rridu noħduha kollha kemm flimkien u il-fakkar il-kulħat u anki l-Kommissjoni, specialment il-Kommissjoni segwi il-ħidma Propju l-bira ħahna evitajna eh, il rapport ta' inizjativa fuq il-COP 21, illi wara kollox il-COP 21 se seħ fi Franza. Ija ħagġa tajba li aħna eh, eh, li nimpenjaw ruħna biex naqsu l-emissjonijiet, però importanti wkoll li nżommu l-ambjent naturali għaxek hekk biss aħna nkunu nistgħu nirrispettaw il-klima u eh, nkunu nistgħu anki nerġaw nieħdu is-CO2 għal daqstant Ija ħasra illi E, e, e, dawn dan istiment kollu jiġi permess u l-kollega Rivazi għalitu b'mod ċar f'reġun illi għanda popolazzjoni densa ħafna. Grazie, Sur Martan. Grazie, President. Jena naqbel ma dak illi għallu l-kollegi. Jena minix espert, na la ta' raġun u la asta dan il-argument, dan il suġġett partikolari. Tkun ħaġa utli illi nirċevu d-dokumenti kollha li ġew prezentati. Eh, għaliex aħna kellna nitkellmu eh, malajr u anki jena nammetti, anki jek jien nitkellem bil-Franċiż, però kien diffiċli għalija li nifhem x'qegħdin jgħidu għal daqstant eh, <coughs> nimmaġina il-kollegi li ma jafux il-Franċiż daqskemm nafu jien. <coughs> U naħseb anki il-ħidma tal-interpreti ma kienx faċli, <coughs> speċjalment meta nisit kelmu daqshekk mal-ajr. Għal da jena nishtiq nirċevi id-dokumentazzjoni kollha kemm hija għax jiena nixtieq nesprimi ruħi wara li nkun informajt ruħi fuq il-każ. Speċjalment eh, mbagħad meta mbagħad inkun naf is-suġġett x'inhu nista' nesprimi ruħi tajjeb mod ċar. Issa <clears throat> meta wieħed iqis anki dak li qalet il-Kummissjoni u issa mingħajr ma nidħlu fil-kwistjoni kollha raġunijiet li semmejt kilkom, il-Kommissjoni tħoss illi ċerti setturi ma kienx hemm eh, ksur ta' direttivi Ewropej. U fejn kien hemm ksur ta' direttivi meta daw eh, eh, ġew trasposti fil-liġi Franċiż u hija ħidma ta' Franza, hija kompetenza ta' Franza. Jiena jidir li kienet kienet Kristina tużo l-ewwel waħda li tkellmet illi għamlet referenza għal eh, appell fi tribunali amministrativ u dan għadu għaddej dan il-rikors u specialment meta sentenza da ma ħarġitx u diffiċli li wieħed jesprimi ruħu meta għadna ma rajniex il-problemi kollha wara il-proċeduri eh, nazzjonali għadhom ma ġewx imtemma. Ma nistawx eh, nesprimu Eh, opinjoni kwalitativa. Aħna fl-opinjoni eh, personalità rridu niverifikaw jekk jekk il-ċittadini jilmentaw fuq xi ħaġa mhux qegħdin iħabtu wiċċhom mal-ħajt u li jiġu rispettati li m'hemmx <clears throat> rifjut tal-ġustizzja fejn hemm eh, appell lill-qorti amministrativa jien għandi fiduċja fil-ġustizzja tal-pajjiż tiegħi. Allora l-aħjar ħaġa li nistem nistennew biex toħroġ is-sentenza mbagħad naraw u biex inkunu ċerti li r-regoli ġew rispettati. U jekk ma jkunx hekk, mbagħad naraw e, e, e, x nistgħu nagħmlu. Madam Tuzot u Tvu Budrijev? <laughs> Signora Tuzo, inti titkellem għal eh, l-aħar eh, minuti? Pour eh, dire à monsieur que nous ferons parvenir un dossier complet pour répondre que le recours aħna se nippreżentaw dossier komplet u ngħidu li l-ilment sar il-ħsieb huwa li e, il-kwistjoni nindirizzawa fuq livell nazzjonali. Rigward il-proġett operattiv, il-proġett strateġiku operattiv, kif semmejtu hemm pressjoni kbira u hemm pressjoni minn gruppi ta' interess speċjali. Hemm il-ħsieb illi jagħmluha possibbli hemm il-ħsieb li dal proġetti jgħaddu sempliċiment biex il-sindku jaqta' xewqtu bħal eh, pereżempju biex jinbena eh, il-ċentru ta' sebizzjoni aħna naħsbu li din hija viżjoni verament antikwata għal żvilupp urban illi għadu jemmen fit tkabbir illużorju. Kulħadd jaf li din iż-żona hija hija soġġetta l-arar. Allura għaliex ħankomplu nibnu hekk? Qed niksu li ġiet Ewropej. Għana bżonn li tintervjen. Merci beaucoup. Naħseb li issa li smajna lil kulħadd u smajna lill-kollegi membri ta' dan il-Kumitat. Naħseb nistaw nikkonkludu li għanna nżommu din il-petizzjoni miftuħa, dawn il-petizzjonijiet miftuħin, u nistennew ir-riżultati finali tal- tal-inquiry inquiry tal komissjoni kummissjoni Ewropea. Smajna xattinti, Signor Martan, dwar xtixtiq li tlissir um, fiħdan din, eh, din l-inquiry u nistennew li l-Kummissjoni Ewropea tasal għanna terġa tiġi lura għanna bid-dettalji kollha biex inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni iżjed informata iżjed fil-futur. Għaddu issa għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna petizzjoni oħra minant ċittadina Spanjola dwar ir-restrizzjonijiet fuq is-suq fil-belt ta' Beggess fi Spanja. Minna sernati il-kelma lill-petizzjonarja il sinjura Redondo. Ah, Jérôme, you want to say something? Oui, juste deux secondes parce que je ne veux pas donner l'impression de manquer de courtoisie vis-à-vis -vis de. Qabel ah, ma le dan. Nista' forse, ngħaddu l-kelma lil mistiedna Spanjola. Forsi sfortunatament issa ikolli nitlaq u mur lura fil-kostituenza tiegħi. Grazie ħafna, skużawni. Nagħti l-kelma li signora Redondo. Hola, buenas tardes y gracias de antemano. Yo voy a... Wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd, grazzi. Ħanitkellem fis-cittadini. Beges huwa reġun fi Spanja. Eh, mill-2009 il-regola fuq l-użu tal-zona ċentrali f'dan il-belt irregolat l-intensità tal l-attività kommerċjali. Tilfet madwar 90% tal-negozji eh, minn dik is-sena. Din il-liġi ħarġet skont il-liġi ta' konsekwenzi f'dak iż-żmien. U għalhekk waslet għal din il-komunità li kollha ċertu eh, bżonnijiet speċjalment fil-qasam kummerċjali. anka minħabba l-istabilment tal-użu ta' licenzi u it-tip ta' attività illi t-determina licenzi. L-ideja jgħal li namlu restrizzjonijiet il-ftuħ tal-ħwienet. ħaġa li fil-fat saret u din saret sabiex inneħu id-dinamizmu u l-kompetizzjoni tal-kummerċ f'dan il-belt u anka naqset il-tkabbir fil-impiegi. Issa, il-politika fuq il-regolament tal-servizzi u l-attività ta' negozi għandha bżonn perspettiva ġdida. Għalhekk id-Direttiva Ewropea tas Servizzi tgħid illi hemm bżonn li timpromovdu l-istabbiliment ħieles u drittijiet tas-servizzi b'dan l-istess mod il-liġi ta' Spanja tal-2009 għal aċċess tal-attivitajiet u l-kummerċ illi jagħmlu eh, trasposizzjoni ta' direttiva Spanjol ta' eh, Ewropea juru li huma superjuri għal eh, din il-bajlo li saret. Dan jfisser illi ma jistax ikollok restrizzjonijiet territorjali għabbażi tal-popolazzjoni Eh, tal-popolazzjoni u mill daw minn li hemm minn negozju għal ieħor. U anka l-metri bejn ristoranti, per eżempju, jew faċitajiet li joffru l-ikel. Il-Kunsill jafu bija din, però ma bidlux eh, din il-bajlo biex timxi ma' leġislazzjoni Ewropea. Aħna qegħdin naħdmu mal-Kunsill ta' Beges kellna opinjoni fil-5 ta' Ottubru fil tal-2011 u kellna kopja batna kopja ta' dan pala l-ewwel ilment tagħna jider illi il-bajlot ikkontradixxi eh, direttiva Ewropea kif ukoll il-regoli Spanjola ta' l-2009. it trasposizjoni ta' direttiva Ewropea eh, l-implementazzjoni kella timxi peress li il-liġi Ewropea u l-liġi Spanjola ma tnamil restrizzjonijiet fuq il-kummerċ eh, Spanjol b'dan il-mod. Eh, Miktar minn 6000 persuna li tgħix f'Beges illum u eh, m'hemmx ħajja kommerċali f'din il-belt. U ħafna drabi rridu morru fil-komunitajiet tal-viċinat biex nixtru anka biex tmur sal-bank. Din hija hemm liġi wkoll skont eh, kemm hemm persuni u dan din il-liġi turi li ma tistax kollok iktar minn żewġ banek pereżempju skont skont kemm hemm persuni joqogħdu f'dan din il-belt. Jiena nixtieq nitlob eh, lill-Kummissjoni sabiex tipprepara opinjoni fuq il-validità ta' din il-bajlo fuq l-użu kummerċjali tal-kwartieri fil-ċentru ta' Beges li hija provinċja ta' Barcellona. Dejjem tkun direttiva ser ta' servizzi għana nimxu mal-liġi 17 Spanjola tal-2009 dwar il-ħelsin tal-aċċess eh, ta' servizzi u li tkun ħiles tipprovdihom dawn il-servizzi. Kollunku miżura ta' livell aktar baxx għandhom m'għandhomx idu preċedenza. Artiklu 11 u artiklu 15 ta' direttiva ta' servizzi Ewropea tgħid jgħidu illi il-governanza ta' servizzi mandiġ tkun suġġett għal restrizzjonijiet eh, minħabba eh, tħassib territorjali għabbażi tal-popolazzjoni jew id-distanza bejn dawk li qegħdin jipprovdu s-servizzi. Iżda din is-siba fil-bajlo illi tgħid ehm, titkellem fuq ristoranti u l-banek u twaqafhom milli dawn ikollhom il-bażi tagħhom hemmhekk. Din qed tmur kontra id-direttiva u l-liġi Spanjola tal-2009 dan ifisser illi din il-liġi din il-bajlo għandha tiġi imneħija. Ma jindġiġ kun hemm restrizzjonijiet fuq industrija ta' servizzi fit territorju territorju Ewropew u nkunu ċerti li għanna suq akbar sabiex ikun hemm iktar kompetizzjoni kif ukoll inneħħu din il-bajlo eh, li qed tirregola iċ-ċentru ta' Beges. Dejjem nimxu wkoll ma' din l-idea skont id-direttiva Ewropea sabiex ikun hemm il-ħelsin tal-stabilment taħt eh, artiklu 143 kif ukoll taħt artiklu 3. Ingrazzja ħafna. Thank you very much for uh, this uh, presentation. Now I would like to ask the Grazzi ħafna din il-prezentazzjoni. Issa ngħaddi għal rappresentant ta' rappresentanti ta' Kommissjoni, Signora Vojt. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur President. Jina smajt tajjeb il-petizzjoni u id-dirtiva ta' servizzi tgħid li jkun hemm ħelsien għal dok li joffru servizz imma kemm ċertu restrizzjonijiet li jsiru dritt ta' stabbiliment dawn ir-restrizzjonijiet huma eh, iġustifikati skont ehm, l-annijiet ġenerali. Dan ifisser ukoll l-pjana reġjonali. Għana il-Kommissjoni ħarsu lejn din il-bajlo li insibu fil-Municipalità ta' Beges u hija ċara illi lan li qed prova jintlaħa huwa wieħed ibbilanċjat bejn l-attività kommerċjali u l-attivitajiet ta' servizzi. Dan din il-mira hija parti mill-pakket tal-pjan reġjonali u konsiderazzjonijiet tagħhom. U e, talba mill-petizzjonarja kienet li nisolbu aktar informazzjoni ġifiri kif dan il-regolament ħajwassal għal tnaqqis tal-kummerċu servizzi f'din il-belt meta il-mira hija li aħna nirregolawhom u mhux mhux nwaqfuhom. Issa, tieni punt tiegħi. Meta kont qed Kellimna nrajn ħaresna lejn beget, ma nix nsibu dak li konna kienu għadin jalmentaw fuq distanza bejn il-negozji u anka restrizzjonijiet minħabba l-popolazzjoni jew restrizzjonijiet sabiex ikun hemm ma jkunx hemm iktar minn bank wieħed fl-istess triq. Aħna nabżon ta' aktar informazzjoni bħal din biex aħna nkun nistgħu evalwazzjoni korretta fil-mhux munix municipalità u naraw li ħna mixin f'konformità mad direttiva tas servizzi. Naraw ukoll illi wieħed jista' jressaq dan fit-Tribunal Reġjonali ta' Katalunja. Ma nafx nixi insaqsi jekk jekk inti ressaqtix qudiem il-ġurisdizzjoni kif qalet il-kollega tiegħi l-ewwel imħallef huwa l-imħallef eh, reġjonali. Issa, mis-sitwazzjoni tiegħek l-imħallef reġjonali jgħet fil-vel ta' jgħet sabiex ikun jista' jgħetik iktar pariri, grazzi. Grazzi. Issa nati l-kelma l-membri, għandi membru wieħed fuq il-lista Sur Matteo. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena smajt eh, b'interess kbir eh, eh, din il-petizzjoni u it-tweġiba minna tal-Komissjoni. Jiena naħseb illi kollox qed jipponta lejn li ksur ta' direttiva ta' servizzi minħabba il-fatti li smajna. Il-Kummissjoni qed tgħid li taħt id-direttiva kapaċi kull hemm restrizzjonijiet jekk huma għal finijiet ta' interess nazzjonali jew raġuni ta' pjanar. Jekk għandu jkun hemm bilanċ bejn e, territorji u jekk għandux kun hemm bilanċ bejn territorji u e, servizzi e, ma nafx eddin din skuza skuża valida. reazzjoni tal-Kummissjoni mhix ċert jekk ix waħda tajba, nafx qed tistax kumpara dawn l-affarijiet li semmew. Il-Kummissjoni qed tgħid bżon bżonn iktar informazzjoni, jiena nipproponi li il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u mbagħad natu l-informazzjoni kollha li meħtieġa għaliex niġbru l-informazzjoni kollha li meħtieġa għaliex naħsbu illi dan il-mod qed namlu id-dannu aħna jidu nevitaw milli jkun naw dan kollu. Ikonna naqbel miegħek naħseb illi għatana bżonn informazzjoni addizzjonali sabiex nkunu ċerti li nimxu blaħjar mod għatem bżonn ta' valutazzjoni u għalhekk Idija tajba li din il-petizzjoni nżommuha qabel il-waqfu din il-laqa Nixxie saqsi l-petizjonanti eh, sabiex eh, tikkonkludi. Min ħajtkellem? Please. Grazie, signora Presidenta. Eh, Grazie ħafna. Il-rappresentant tal-Kommissjoni għettejt fuq il-miri ġenerali skont ehm, din l-idea tal-territorju. Din mhix l-opinjoni tal-ċittadini tal-belt tagħna. Hemm ħafna servizzi qed jonsu ġifieri qasfada l-servizzi. Anka sempliċement biex tmur għand tit-tabib, se ħdax ta' bil-lejl, trid tmur f'xi 8 km l bot U għandek spiżerija waħda fil-raħal kollu kemmu, allura b'din il-raġament ma jkollniex t-tini spiżerija minħabba dawn ir-regolamenti li għanna u rridu nużaw il-karozza biex noħorġu 8 km barra mill-belt tagħna. Allura qed tistaqsina għalfejn hemm inqas negozji. Ma nafx jiġi f'pajjiżi oħrajn, imma fi Spanja meta jkun hemm problema li tibqa' dur fuq għan-nifisa, palli kieku pal kelb li jikdem dembu stess ħafna nies jħorġu l-barra mill-belt għaliex m'hemmx servizzi u allura peress li joħorġu ma joħorqux servizzi ġodda. Qed jgħidu li hemm ċertu restrizzjonijiet minħabba wkoll il-metri distanzi bejn negozju ieħor. Din mhijiex vera għal-bars pereżempju huma obbligati illi irrid ikun hemm il-metru bejnietom. Issa, xi ġifieri, għal xi wasalna, dan ifisser illi eh, stabilimenti kollha mandomx, mandomx eh, emergency exits. Issa, jekk jekk mhux kull stabilment għandu emergency exit u mbagħad bejn wieħed uħor qed ikun hemm 12 metru, mela ra fil-maġġoranza tal-każijiet inti ma tistax tiftaħ bar eh, f'kull numru ta' metri. Jekk qed għattilna li hemm nuqqas ta' interpretazzjoni f'dak li għedna meta qed qed li hemm żewġ banek fi triq waħda, għadet ngħidu li hemm żewġ banek fil-belt kollha kemmi. Ikun hemm kjuż twal sabiex dak li jkun jiġġestjona l-kont tiegħu. U sattejn sempliċement biex toħroġ xi 10 euro mill-ATM. Ma nafx jekkux verament il-miri ta' din il-bajlo u mhix vera, imma il-segretarju municipali fil-fat tal-petizzjoni tal minn partit politiku qal illi dan jiddependi titibqa miċek għaliex reġi ta' 17 tal-2009 jgħid illi dawn imorru kontra din il-bajlo. Kont nadu dokument Din il-liġi municipali trid timbidel għas soċjetà għax trid tkun tħossib is-soċjetà l-ekonomija u anka fix-xogħol. U din il-bajlo qiegħda tibqa' tirristrinġi mhijiex qed tiffaċilita dak illi jista' fejn ikun hemm jista' jkun hemm prosperità ekonomika. Dan huwa din hija belt fejn jiddependi mit-turisti u eh, mill-kummerċ. Grazzi ħafna. Grazzi. Aħna għalissa ħanistennew għal iktar informazzjoni sabiex ikonna eh, nkunu nafu eżattament x'inhi situazzjoni. Nalaq għawnek għallum, nirringrazza l-segretarjat, l-interpreti grazzi ta' xoltakom u nawguralkom il-lejla tajba, grazzi.